Il-Presidente. Buongiorno. Il-Presidente. Buongiorno. Eh, Il-lodwa e tajab, eh, kollegi, nkomplu bis-seduta tal-lum. um, qabel ma nibda għandi informazzjoni x'natikom skont ir-regolament jiena deċidejt noħroġ sanzjoni kontra Johannis Lagos talli fixkel is-seduta ta' 28 ta' jannar fl-2020 bluzu ta', ta klim uh, klim uh, eh, mux dinjitus u kellu anki fideħ fuljet bil-bandira nazjonali jitlef il-indennità ta' soġġorn għal seba snin, għal seba tiem u jkun sospis temporanjament mill-attività tal-Parlament għal erba ġranet konsekutivi mill-lum 11 ta' frar. Din id-deċiżjoni ġiet notifikata lilu u jista u koll jagħmel rikors intern kontra din id-deċiżjoni lill uffiċċju tal-Presidenza skont ir-regolament il-minuti ta' seduta tal-biraħ distribuita ġiet imqasma għaw kommenti mawx kommenti mela l-agenda hija approvata. Issa l-agenda tal-lum nisimaw il-rapport tal-onorevoli Mavrides fuq il-Bank Ċentrali Ewropew rapport annuali tal-2018. Nati il-mikrofonu l-rapporter l-onorevoli Mavrides u insellem eh, għal e, preżenza tagħha tagħhom is-Sinjura Lagard u l-Kummissarju Dombrovskis. Eh, Sur Mamvrides, il-mikrofonu fidek. Thank you, Mr. President. President, <clears throat> jena għaddi direttament għal rapport. Dan il-rapport jirrifletti ir-relazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-ICB li hija stabbilit dan ir-rapport dan huwa l-istrument ewlieni biex nesprimu l-opinjoni tagħna biex inżommu stabilità u tisħiħ tal-ekonomiji tal-Ewropa biex naslu għal konverġenza olja ekonomika. Il-ħin huwa importanti. Dan huwa l-ewwel Eh, rapport tal-terminu ġdid, tal-mandat il-ġdid u għara l-elezzjoni tal-president il-ġdida. U naturalment kif għal president u koll aħna kontenti ħafna li jenti edha fostna. Il-riforma tal-politika eh, tal-ECB, l-azzjoni kontra l-tibdil klimatiko u anki eh, ruol iktar għawi għall-Europa. Fu il-politika fl-2018 l-impatt fuq l-ekonomija tal-euro aħna nilqaw eh, l-intenzjoni tal-ICB biex issaħħa l-istabilità. Din kontribwiet tal-rikupru ekonomiku, eh, titjib tal-kondizjonijiet finanzjari u nisħu anki fuq il-fat illi il fat li hemm interessi bax, irata ta' interess bax joffru opportunitajiet l kumpaniji u l-SMEs ħaddima u eh, sellifa li jistaw jibbenefikaw minn dan il-moment. Bekki għandhom spejjes anki iktar baxi. Fl-istess ħin aħna nitolbu li sibi li żomm il monitoraċ ta' riski potenzjali għal balance sheets għalix dan huwa vantaġġ għal għall-iskemi ta' assikurazzjoni. Però mħazbina aħna illi wara eh, irkupru asir il-tkabbir tal-Unjoni Ewropea u għabbax għal u għattant bax ta' 1.1 u aħna narfu eh, eh, l-arfin tal-tkabbir sostenibli ma nistawx Eh, napoġġaw biss bil-politika monetarja, hemm bżonn anki politika fiskali. Aħna naqblu mal-president eh, tal-ECB il afas tal-politika monetarja hija fuqta u dan għandha ssir billi tiġi organizzata konsultazzjoni pubblika. Punt ieħor importanti li għamilna f'dan ir-rapport huwa fuq it-kabbir tal-pagi baxxi li huma marbutin mal-tkabbir tal-pagi tal u l-irkupru. Fl-2016 dana kien fis-6.2% tal-Unjoni Ewropea u 7.4 fil-euro, illi huwa l-iktar rata baxxa mill-Lulju tal-2018. Dana ma ġiex però rifless fit kabbir tal-pagi biex insaħħu ir-rwol tal-Eurozona hemm bżonn illi nbidlu l kondizzjonijiet u nagħmlu l-Unjoni Monetarja iktar profonda u anki fuq il-Deposit Insurance Scheme. E, tiġi motija enfasi speċjali e, fuq il-ġlida kontra il-tibdil klimatiku l-implementazzjoni tal- Eh, ftejm ta' Parigi. Li sibi hija morbita ma' da' u dan għandu jiġi rifless bil-implementazzjoni ta' tal-prinċipju ambientali u soċjali. Aħna nisħu fuq aspetti oħrajn, fuq il-Brexit, l-Unjoni tal-Iswiqi eh, Kapitali, hemm bżonn ikun hemm monitoraġġ akbar u l-importanza anki tal- Eh, negozji mikro zar u ta' daqs medju biex jizguraw anki l-finanzjament tal-ekonomija. Aħna nilqaw il-żejda fl-accountability taħt il-presidenza ta' Mario Draghi u nesprimu anki il-rida tagħna għal-iktar accountability dialogu u ftuħ mal-president attuali. Punt aħari huwa essenzjali niformulaw politika monetarja tagħna u anki li nikkomunikaw għal ċittadini għaliex għandhom jifmu l-importanza u l-impatt ta' dawn il-politik ta' dawn din il-politika fuq il-ħajja tagħhom. Nixtieq nirringrazzja. Ix-shadows tagħhom għall-kooperazzjoni tagħhom eh, tajba u pozitiva u jena nemmen li il-parlamentu li sibi għandhom l-istess għan komuni illi intejbu il-ħajja ta' ċittadini billi niksbu konverġenza reali ekonomika u nsaħħu rwol tal-Unjoni Ewropea illi hija dar komuni taħna. Grazzi. Issa, eh, grazzi li rapporter Mavridis, issa nisimaw minnant il-President Lagarde. Thank you. Grazie ħafna, President. Su President. Sur Viċi President Ekzekutiv tal-Komissjoni, Sur Rapporter Mavrides, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. Jiena kontenta li nipparteċipa l-ewwel darba fi sessjoni plenarja u niddiskutu la bosta riżoluzzjoni ta' fuq ir-rapport tal-ECB tal-2018. L-accountability u eh, e- e- e- l-indipendenza uh, huma importanti għall icb Ir-relazzjoni tal icb mal-Parlament huwa importanti ħafna. Ir-rapport annwali tal icb huwa element ċentrali ta' din ir-relazzjoni u relazzjoni tal-Parlament u l-feedback successiv eh, juri evidenza ta' dialogu tajjeb li hemm bejn iż-żewġ istituzzjonijiet tagħna. Peress li jiena mit ġurnata ilu, ilu jiena eh, ħarist lejn Rizoluzzjoni b'interess partikolari. Laqatni l-tetni l-evalwazzjoni eh, ta' ħafna mill-sfidi li jem fl isb u fil zona euro. U ħasejt l-istess ħaġa meta qed nisma' lilek sur rapporter natura universali ta' dawn l-sfidi eh, tisħaq fuq il-bżonn l nkomplu d-dialogu tagħna. Zewċ tassibijiet importanti li joħorġu minn din ir-riżoluzzjoni. L-ewwel net il-rwol tal-politika monetarja u it-tieni l sfidi strutturali li għanna qoddim l-ekonomija tal-Eurozona. Il-momentum ta' tkabbir tal-zona euro eh, bdiet tonqos mill-bidu tal-2018 mħabba ċertezzi globali u anki kummerċ internazzjonali. Eh, il-tkabbir il moderat kellu, eh, kellu importanza fuq il-prezzijiet u l-inflazzjoni hija ftit inqas mill antana F'dan l-isfont il-Kunsil tal-ġestjoni tal-ECB eh, immirat biex tġib l-istabilità tal-prezz li huwa wieħed mill-għanijiet tagħna. Mill-2014 e, huma erba l-elementi li nibbażaw fuqhom e, fil-ECB. Rata ta' e, negativa, il-xiri tal-assi, gwida l-qoddim u operazzjonijiet ta' self Dawn il-miżuri għenu eh, illi nżommu tradizjonijiet favorevoli eh, napoġġaw ir-reżiljenza tal-ekonomija u reċentement tipproteġġi l-ekonomija tal-euro minn eh, min problemi globali il-tkabir ekonomiku ġi appoġġat, eh, kien hemm iktar impigi u pagi ola għal ċittadini tal-Eurozona. Kif għadek kif semmejt sur rapporter il-għat eh, fil-Eurozona 7.4% eh, hija l-iktar rata baxxa minn Mejju tal-2018. Tutminja. Il-pagi u koll zdidu brata medja ta' 2.5% fl-ewwel tlet l-ewwel disa' xhur tal-2019 li huwa ħafna iktar ola mill-medja. Però l-politika monetarja ma tistax tkun l-unika eh, l-uniku strument. Iktar ma jkunu twal il-miżuri tagħna, iktar mm, ikun kbir ir-riskju illi l-effetti kollaterali jkunu iktar pronunċati. Aħna konxi illi l-ambjent b'interessi baxxi għandu eh, impatt fuq it-tħul, eh, l-evalwazzjoni tal-assi, fuq il-prezzijiet tad-djar, u għedin monitoraw eh, mill-qrib dawn il-effetti biex nizguraw li mhux se jimxu kontra il-parti pozitiva tal miżuri tagħna fil-kreditu, per eżempju, tkabbir tal-impigi u it-tul fuq il-pagi dana per eżempju meta il-Kunsill introduċa eh, il-reġim e ġdid biex eh, jgħatu remunerazzjoni għal riservi ta' tal-eċess li kienem fil-bank. Fil-żoni oħrajn, miżuri fiskali u anki politika strutturali u koll għandhom Eh, il-parti tagħhom x'jaqdu dawn il-politiċi jistaw isaħħu it-kabbir u bekk ikunu jistaw anki appoġġaw l-effettività tal-miżuri tagħna. U meta l-interessi jkunu baxxi, il-politika fiskali tista' jkoll aktar effett tista' tappoġġa il-tkabbir tal-Eurozona li tintensifika fl-istess ħin il-pressjoni tal-prezzijiet u twassal anki għal interessi iktar olin. Il-European Green Deal biex nifinanzjaw il-transizjoni ekoloġika tista' żżid għal dawn din id-dinamika u tgħin għal tkabbir iktar sostenibbli. Il-riżoluzzjoni il tal-Parlament fuq ir-rapport annwali tal-ICP jisħaq fuq tliet sviluppi strutturali li jaffettwaw l-ambjent tal-ICP. Id-digitalizzazzjoni, it-tibdil klimatiku u l-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. Jiena nishtiq nuża il-ħin li baqali biex niddiskuti fil-qosor dawn it-tliet sfidi. Id-digitalizzazzjoni u tibdil klimatiku ma mhumiex affarijiet li saru fl-Ewropa eh, huma ma fenomeni globali mux eh, mhux se jistennew l eh, aħna se jaffetwawna dawn l-elementi inkunu l-esti le u rridu nipreparaw ruħna blaħjar mod possibbli u f'dan l-ispiritu li sbiqda tevalwa il-potenzjal u l-implikazzjonijiet tal- eh, tal-izviluppi għas servizzi ta' ħlas u stabilità finanzjarja u qed tagħmel anki kontribuzzjoni attiva għal dawn l-innovazzjonijiet. Għal dan il-għan, aħna minna task force fuq l-Europa f'jannar biex ninvestigaw l-sfidi assoċjati ma' designs ġodda għal uh, għal-moniti u jgħu kif se jgħixu fil-prassi. Irridu nevalwaw b'mod partikolari jekk il-monita digitali tal-Bank Ċentrali tista' ikolla skop għal pubbliku u tappoġġa anki l-anijiet tal-ECB. <clears throat> Flimkien ma' ħames bankijiet ċentrali oħrajn u anki il-Banka għal Settlements Internazjonali aħna se naqsmu l-esperjenza tagħna u nevalwaw l-użu eh, transkonfinali potenzjali ta' dawn il-moniti. <clears throat> aħna irridu anki insaħħu l-azzjoni tagħna fuq il-tibdil klimatiku. Bħad digitalizzazzjoni, il-tibdil klimatiku se taffetwa il-kuntest li fih aħna noperaw. Allora aħna għanna bżon nikkonsidraw dawn l-effetti fil-politika tagħna u fl-operazzjoni tal-Bank Ċentrali Aħna diġa mxejna f'din id-direzzjoni l-ewwel net edin naħdmu biex nestendu l-arfin tagħna fuq l-impatt ekonomiku tal-tibdil klimatiku, niżguraw li l-effetti tiegħu jiġu jirriflessi aħjar fl-analiżi ekonomika, fil-modelli u anki fil-previżjonijiet tagħna. It-tieni punt. Bil-kompitu bil, bil ta' stabilità finanzjarja li sibi edha edha tħares lejn il-riski sistemiċi mill-tibdil klimatiku anki tranzizjoni għal ekonomija neutrali għal karbonju. Dana se jipermettinna namlu verifika ta' kemm aħna inkunu nistaw neġildu kontra il-riski li għandhom xjasmu ma' tibdil klimatiku. U l-SCB ħadet passi biex tal-linja u koll deċizjonijiet stess taħħa l-anijiet fid-dawl tal- ftejjim ta' Pariġi pereżempju fil-Staff Pension Fund fejn deċidejna illi niċqalqu u mmorru għall-indiċi baxxa fil-karbonju naraw x'istgħu nagħmlu wkoll fuq l-operazzjonijiet tagħna. Ir-reviżjoni tal-istrateġija illi l kunsill ta' Gvernanza tal-ECB ta' bidu għalija il-xar li għadda u koll jaraw il- tedida għal sostenibilità ambjentali kif ukoll globalizzazzjoni kif ukoll l-istrutturi dejjem jevolvu ruhom u dawn bidlu iktar l-ambjent fejn il-politika monetarja topera. Ir-reviżjoni tal-istrateġija se tikkonsidra l-aspetti kollha tal-afasta politika tal-ECB għandna bżonn nirriflettu fuq kif nistgħu noħorġu b'riżultati għal dak li huwa l-mandat ta' stabilità tal-prezz tal-ECB għall benefiċċju taċ ċittadini Ewropej kollha Bħala parti minn dan il-proċess se nikkonsultaw mal-pubbliku u se nisimgħu l veduti tagħhom, l-istennijiet tagħhom u tħassib tagħhom dejjem ovvjament moħħna miftuħ. Fil-fatt se naħdmu wkoll mill-qrib ħafna ma' dawk fil-Parlament li huma interessati direttament u konċernati direttament fuq dawn il-kwistjoni u hekk minna diġà bdejna dan il-vjaġġ. Issa, Sissa inaffokajt fuq l-ECB ma huwa importanti nirrikonoxxu l-digitalizzazzjoni u tibdil fil-klima huma żviluppi universali li joqtuna lkoll kemm fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. Imma l-Ewropa għandha pożizzjoni unika biex tkun tista' tiġġestixxi dawn l-isfidi u tibni fuq salvagwardji eh, komuni u inċentivi biex hekk is-suq waħdini għandu skop kbir għal modernizzazzjoni l-Ewropa tista' tuża dan il-potenzjal fil-fiċċija tagħha biex ikollha eh, biex eh, risposti adegwati għall isfidi li għandna qudiemna. Imma pilastru importanti tat tweġiba tal-Ewropa għal dinja dejjem iktar globalizzata l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ma rridux ninsowha f'dan il-proċess u r-rwol tal-Parlament Ewropew bħala kolleġislatur biex ikonna tweġiba tajba ovvjament itintuha l-importanza li stħoqilha. Reċentement dawn l-aħħar snin l-istruttura Ewropea volvit ruħa ħafna. Imma kif tafu, hemm xi elementi essenzjali illi mhumiex sħaħ jew forsi ma jidhrux u hekk qed tinrasnu l-Ewropa milli tkun tista' tisfrutta l-potenzjal benefiċċju ta' ċittadini kollha tagħha għalhekk li CB se tkompli titkellem favur EMU iktar kompjut. Unjoni Ekonomika u Monetarja issa malajr malajr. Se nfakkarkom fis-sinifikat fin-naħa tiegħi Unjoni Bankarja, Depositi, Skemi ta' Assikurazzjoni, Unjoni tal-Suq tal-Kapitali illi kanalizza l-investiment għal użu differenti u funzjoni bħala linja komuni ta' difiża jekk u meta jkun hemm ix-xokkijiet. U għalhekk iktar ma tkun resiljenti l-Unjoni Ekonomika Monetarja b'dawn l-elementi ma tkunx qed tgħin biss illi eh, tħares l-istandards tagħna tal-għajxin imma wkoll tippromovi l-influenza tal-Ewropa fid-dinja għax l-ewro jkun iktar attrajenti madwar id-dinja u għalhekk permettu li nagħlaq billi nitkellem fuq in-natura konġunta tal-isfidi. Dak li għadni kemm diskutejt se jitlob li l-partijiet kollha jagħmlu dak li jistgħu biex l-Ewropa tkun tista' tassew tagħti mill-aħjar li tista' liċ ċittadini tagħha dan jinkludi l sibi illi fil-mandat tagħha eh, lest illi ovvjament jipparteċipa u natura universali ifissru li hemm bżonn ta' iktar dialogu bejn l-ICB u l-Parlament Ewropew f'dan l-ispirtu jiena qed nistenna bil-ħerqa l-iskambju li se jkollna matul il-bqija eh, tal-lum ta' wara l-ofsinar. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak, President Lagarde, Viċi President Dombrovskna, dilek il-kelma. Onorevoli President tal-Parlament Ewropa, Onorevoli President tal-ICB, Onorevoli Membri tal-Parlament. Huwa pjaċira li li qiegħed hawnhekk magħkom biex niddiskutu ma' Christine Lagarde dan ir-rapport f'waqtu ħafna fuq ir-rapport ta' kull sena tal-ICB. Koincidenza tal-kalendarju li ICB ta' bidu ta' reviżjoni tal-istrateġija tagħha fil 30 ta' Jannar il-ġurnata tal-adozzjoni tar rapport fuq livell Ewropew. Nixtieq nirringrazzja lis sur rapporter is sur Kostas Mavrides u l membri tal-Kumitat Ekon tal-ħidma tagħhom. Il-Kummissjoni tista' mod ġenerali taqbel mal-linji ewlenin tar-rapport għal dak li l-indipendenza statutorja tal icb li hija kruċjali għall għanijiet biex nsalvagwardaw is-stabilità tal-prezzijiet. Id-dibattitu tal-lum isaħħaħ din l-indipendenza x'ovvjament hemm trasparenza u responsabilità wkoll u għal daqstant aħna naħsbu illi r rapport kompetenza tal-ECB mhux sejjed biex inkunu nistgħu naslu għal tkabbir u għal eh, stabilità tal prezzijiet l ekonomija Ewropea bżonn tiġi appoġġjata wkoll minn taħlita ta' riformi kif ukoll ma' politika fiskali adattata dan huwa ferm iktar importanti għall-ekonomija Ewropea waqt tkompli titwessa u tidħol fil-perjodu ta' iktar tkabbir bil-mod u dan huwa wkoll marbut mal-ambjent u pereżempju ċaqliq fil-politika kummerċjali. Permettu li nagħmel referenza speċifika xi żewġ punti fir-rapport li huma rilevanti għall-aġenda politika tal-Kummissjoni. L-ewwel nett il-Kummissjoni il kummissjoni għamet priorità il-New Green Deal u se juża levi ta' politika investiment u innovazzjoni, riformi nazzjonali, dijalogu mal-imsieħba soċjali u kooperazzjoni internazzjonali fil-kuntest tal-European New Green Deal aħna naqblu mal-konklużjoni tal-ECB illi tibdil fil-klima u riski ta' stabilità finanzjarja u potenzjali jsiru sistemiċi għal żona euro ma' partikolari jekk is-swieq ma jkollhomx eh, ma mhux qed ikollhom prezzijiet eh, tajbin u wara konsultazzjoni naraw il-passi li jmiss fuq is-sostenibilità lantana huwa li nisviluppaw strateġija finanzjara sal-bidu tal-ħarifa illi fost oħrajn ikollha bħala qan tejjeb ukoll ir-riski regolamentari u ġestjoni tagħhom li jkun integrati fis-sistema finanzjarja nistabilixxu wkoll Green Bond Standard u naraw kif nistgħu wkoll nżidu mal-finanzjament eh, sostenibbli għall privat u għall pubbliku. Ir-reviżjoni tal-qafas tal-gvernanza ekonomika tagħna wkoll bħal strateġija tal-ECB se tara wkoll l-effettività tar-regoli tagħna meta naraw ir-riżultati ewlenin, sostenibilità tibqa' importanti e stabilità finanzarja prekondizzjonat kabbir għal ħolqien ta' postijiet tax-xogħol imma se nħeġġu wkoll dibattitu ġenerali biex hekk l-affarijiet ikunu iktar effiċenti. Eh, aħna nilqgħu ukoll l-appelli biex l-Unjoni tas-Swieq tal-Kapitali tkun maħda kompjuta u koll it-twaqif ta' European Depository Insurance Scheme. Aħna nixtiequ illi ovvjament ikonna rwol internazzjonali u dan il-kuntest aħna nilqgħu il- eh, dak li qal il-Parlament Ewropew fuq dan il-proġetti il-Kummissjoni tad bidu għal xogħol tekniku fuq il-ġestjoni tal-kriżi u l-liġi ta' insolvenza dan huwa element importanti biex jiġi konsidrat biex ikonna qafas ta' ġestjoni tal-kriżi u nagħmlu progress għal iktar stabbiltà. Nixtieq ukoll nisqa l-importanza tal-ħidma tagħna fuq il-pagamenti u lassi u nixtieq nirringazza l-ECB tal-xogħol kruċjali tagħhom fuq l-infrastruttura dan huwa essenzjali biex ikun hemm pagamenti eh, instantanji u nilqa' ukoll li sibi u banek oħra li qed jaraw il-potenzjal eh, tal-monita diġitali u qed jimpenjaw ruħhom ma' partit interessati biex ikonna pagamenti iktar birħis u iktar maġlin. Bla dubju ta' xejn dibattu tal-lum se jħalli r riżultat u żgur se jkun hemm impenn kostruttiv eh, mal-Parlament Ewropew u mal-ICB dawn l-aħħar snin. Grazzi ħafna. il vice presidente Dombrovski, eh, ascoltiamo. Grazzi ħafna, Vice president Dombrovski, issa għal PPE l-Onorevoli Feb minuta u nofs dispożizzjoni tiegħek. Grazzi ħafna, President. Signora President u Sur Vice President. Eżis, kollegi. Signora Lagarde, tista' tista' tismani bil-Ġermanis jew forsi Ġermanis tiegħek tajjeb ħafna. Grazzi ħafna, grazzi hawnhekk tal-li ġej hawnhekk l-ewwel deba fir-rol tiegħek ta' President tal-ECB. Inti sammejt il-weda tiegħek kontattinna fil-Kumitat Ikon illi mhijiex biss kwestjoni ta' segwitu tal-mandat fuq il- stabilità tal-prezziet imma bżonn li jkun hemm dijalogu mal-pubbliku kif ukoll mal-Parlament Ewropew għalhekk grazzi ħafna talli ġejt hawnhekk. Predeċessur tiegħek ukoll ġie iżurna regolarment u fil-miżuri ta' monetarji tiegħu seta u koll eh, ġib ħafna ehm, periodi ta' żmien li l-istati membri setgħu jużaw biex jilestu ruħhom għall futur Inta tressa politika monetarja ġdida bħala approċċ min-naħa tiegħek u naħseb li huwa importanti illi bank ċentrali mhux sempliċement irressaq il-miżuri għall futur ma bżonn jaġixxi. Ir-rapport tiegħek jitkellem fuq xi problemi differenti u għandna bżonn nittrattawhom speċjalment dan il-perjodu ta' rati ta' interessi eh, baxxi Issa, interessanti l-ħaġa illi inti qed titkellem fuq il-cryptocurrency. Aħna fil-PPE dejjem għadna illi nippreferixxu cryptocurrency tal-ECB mhux ta' Facebook se kollhom appoġġ eh, tagħna. Grazzi ħafna. Issa il-Sur Fernandez, grazzi ħafna eh, President, Viċi President. L-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzjak u nixtieq ukoll il-fatt illi ċitawnek eh, il-President tal-ICB imma nixtieq ukoll li ngħid li aħna qegħdin il-bot eh, il mandat li kellna għax meta naraw l-evoluzzjoni tal-kreditu fisser illi hemm bżonn ovvjament eh, soluzzjoni bikrija imħabba l-inflazzjoni ta' 2% u hemm bżonn insisti fuq il-bżonn li jkun hemm strumenti politiki ġodda Eh, biex inkunu nistgħu jkollna inflazzjoni viċin lan tagħna. Issa, pra rakkomandazzjoni nixtieq nitolbok illi jkun hemm appoġġ sinċir mill-lat tat-taxxa biex Eh, najna kif attint rata ta' inflazzjoni u f'din ir-reviżjoni strateġika hemm bżonn illi ma jkunx hemm biss raffinara dak li l-inflazzjoni imma biex qed nintroduċu wkoll għanijiet u strumenti ġodda, komunikazzjoni ġodda wkoll li hemm bżonn fil-ECB u l-operat tal-bank. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Luis Caricano, grazzi ħafna. Grazzi, Sur Dombrovski, Sur Kol, merħba, Signora Lagarde. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sur Mavrides għax-xogħol eċċellenti tiegħu fuq ir-rapport. Kif qed intaraw fir-rapport, Signora Lagarde, aħna mħasbin fuq il-fatt illi l-Unjoni Bankarja għad mhijiex kompjuta u jiena kuntent nisma li sur Dombrovski jgħid illi l-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni se tipprova tagħti mbottatura f'din id-direzzjoni Jien apprezzajna ħafna dak li ntkellimt fuq ġifieri prioritajiet eh, tiegħek. Naħsbu illi Mela, hemm bżonn li ngħidu illi il-bini jew kostruzzjoni ta' dak li qegħdin nagħmlu mhux biżżejjed għax suppost l-Unjoni kellha ħames pilastri l-ewwel superviżjoni fil-post, issa t-tieni riżoluzzjoni qiegħda fil-post ma mhux insomma ma ħadiċċa dal-funzjonijiet tagħha ma għandha seta' f'idejha mhux qed taġixxi biex tissolvi s-sitwazzjonijiet u l-banek li tifallu u t-tielet pilastru kif għattint Sinjura Lagarde għada ma waslitx għal dik li assikurazzjoni nemnu illi għandna bżonn illi konna unjoni bankarja illi għandna li tkun eh, eh, kollha prinċipju tal-bail-in u bail-out tiġi nforzato dan ifisser li l-Kummissjoni għandha ħafna xidma ta' aħna se nappoġġaw din il-ħidma. Nafu politikament li huwa diffiċli naf il-Parlament ovvjament li tisib soluzzjoni u jiena nsaqsi lis sinjura Lagarde għall appoġġ u l-ħidma tiegħek Sur Dombrovski. Danke vielmals. Am Wort ist nun Herr Gunnar Beck. Verehrte Anwesende, sehr geehrte. Grazie ħafna, Sur Beck. Grazie ħafna, President. Dan ir-rapport ta' kull sena jirrappreżenta il-fatt li għandna bżonn nirringrazzjaw il-predeċessur tiegħek, is-Sur Draghi, il-miżuri tal-ECB mamlux biżżejjed biex jistimulaw l-inflazzjoni, jiġifieri qegħdin eh, qegħdin nistampaw il-flus naħseb minar preċedent minn l-1925 imma il-Bank of England printjaw stampaw ferm inqas flus. Fl-2009 l-ekonomija Ewropea kienet ikbar mill-dik tal-Istati Uniti. Il-kriżi finanzjarja laqtet lill-Istati Uniti iktar milli laqtet l-Unjoni Ewropea mbagħad wasal is-Sur Draghi issa għandna ekonomija iżgħar pereżempju il-qatt fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa ta' nofsinhar għandha rata ta' 35% u dan minkejja it tnaqqis ta' fin-numru ta' żgħażagħ. U jidhirli illi s-sur Draghi uh, fejn ħalla uh, herba sħiħa fejn minn fejn għadda. U għalhekk naħseb illi il-gvernijiet irresponsabbli fallew milli jużaw u ma' u hekk il-Sinjura Merkel se tagħtu ukoll ikollha l-fantasija tagħha li tigverna d-dinja. Grazzi ħafna is-Sur Jack Lionos. Inna nixtieq nirringrazzja s-Sur eh, Mavrides talli eh, ġabar l-opinjonijiet kollha tal-gruppi eh, politiċi differenti u l-viżjoni tagħna ta' li sibi hawnhekk fil-Parlament permettuli xi żewġ punti ma' dak li ntqal Sinjura Lagarde meta saqsejnik fuq il-munita diġitali tal-ECB inti għadt li hemm bżonn nagħmel affarijiet bil-mod u nixtieq li forsi tajt kemmtejn addizzjonali fuq dan l-aspett. Ifisser dan il-proġett minn dak li qal is-Sur Dombrovski eh, qed jifmuħsow bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Nixtieq insemmi wkoll il-bżonn illi jkun hemm ġdida diskussjoni fuq is-superviżjoni tas-settur finanzjarju l-istruttura tiegħu tibqa' waħda frammentata ħafna u l mandati tal-istituzzjonijiet Ewropej mhumiex ċar għal għaldaqstant naħseb illi jekk nieħdu bis-serjetà l-Unjoni Bankarja u l-Unjoni tal-Swieq tal-Kapitali u jekk nixtiequ li settur finanzjarju li għamel parti ovvjament sostanzjali tal-struttura finanzjarja li taħdem għanni sanna bżonn nerġaw nindiskutu u jina nawgura li kunem hemm il-parċipazzjoni tiegħek f'din id-diskussjoni waħna fil-Parlament Ewropew nkunu lesti illi eh, nlaħmu din id-diskussjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa imiss lil Sur Van Overveld. Grazzi ħafna President. Naħseb il-istabilità tal-prezzijiet kienet u kien u jibqa lan ewlieni tal-ECB u dan ma sax ikollok ħlief jekk ikollok stabilità finanzjarja x'dinja ovvjament prekondizzjoni għall istabilità tal-prezzijiet u dak li qed naraw fl-Ewropa madwar id-dinja huma rati ta' interessi baxxi ħafna termini eh, ta' kreditu eh, li mhumiex stretti ħafna qegħdin naraw tkabbir spettakolari tal-valutazzjonijiet li mhumiex allinjati ma' prezzijiet storiċi u 15 triljun euro ta' dejn. U għalhekk naħseb tajb li wieħed jgħid jekk naraw dawn l-iżviluppi kollha flimkien, l-istabilità finanzjarja qed ikollha ħafna pressjoni kontrija. U hemm bżonn illi il-politika fensara tiġi konsidrata radikalment. Grazzi. Papadimoulis. Grazzi, l-Onorevoli Papadimulus. Grazzi, President. Signora Lagarde, jina nilqak hawnhekk fil-plenarja kif ukoll lilek Sur Dombrovskis nilqawk. Jiena naħseb li dawk li huma ħatja ma nieqsa mid-diskussjoni. Il-Kunsill, il-Gvernijiet wara kollox jieħdu deċiżjonijiet. L-Unjoni Bankarja mekk qed tiġi mwaqfa fil-Kunsill għaliex l-ECB qed titlob għal xi ħaġa, il-Kummissjoni tista' tipproponi il-Parlament fil-maġġoranza tiegħu jista' jaqbel però l-Council l-waqt il-Kunsill jwaqqaf kollox. Maħniex qegħdin nibżgħu biss minn din it-tip ta' dan it-tip ta' dewmin, iżda għandna l-possibilità wkoll ta' kriżi. Il-Stati Uniti rkupraw mill-kriżi ta' xar snin ilu. Iżda aħna min-naħa tagħna xorta waħda qegħdin naħdmu fuq qafas intergovernattiv illi iwassal għal żona ewro aktar b'saħħitha. Però aħna neqsin minn dana kollu ma' strumenti finanzjarji biex nimplementaw il-Green Deal għaliex il-Kunsill irid jaqta l budget għal qafas l ġdid. ħaġa importanti din jekk irridu b'xi mod navvanzaw u ninvestu fil-seta li noħorġu mill-kriżi fil-ġejjeni. U allura hawnhekk għandna opportunità biex naraw xirridu nbidlu u biex naqtaw dawk illi qegħdin jitfawna lura. Grazzi. L-Onorevoli Gion grazzi President. Kif bir-raġun qed jgħid ir-rapport, l-ewro mhux bi-strument ekonomiku monetarju għaliex ukoll għandu valur simboliku. Iżda jekk iridu naraw l-euro bħala eh, moneta li tirreżisti għal kompetizzjoni, allura rridu nindirizzaw l-eruq tal-problema u d-djufijiet imsemmijin fir-rapport. L-istabilità fuq żmien twil tal-euro bħala moneta eh, tiddependi fuq jekk li sibi tistax tindirizza id-differenzi ġeografiċi u anki natura strutturali tagħhom li jippersistu fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea illi juru lilhom infushom permezz ta' differenzi kbar fil-pagi bejn stati membri ġodda u qodma. Dawn l-iżbilanċi għandhom effetti negattivi soċjali mhux biss fi tkabbir u kompetitività iżda fil-qatt taż-żgħażagħ kif ukoll fil-migrazzjoni estrema tax xogħol fil-kontinent Ewropew u kif semmejt bir-raġun, Sinjura President, mhux biss strumenti monetarji iżda fiskali jridu wkoll jiġu indirizzati, jridu wkoll nindirizzaw il-politika tal- koeżjoni rridu niġġieldu anki l korruzzjoni biex nagħlqu dawn id-distakki fost il-pagni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pieti Kajnen. Jiena nixtieq nirringrazzjak minn qalbek u nifraħ lill ecb u tmexxija l-ġdida li għandhom biex bekk tassew tindirizzaw riski ambjentali fost oħrajn. Issa, anki għandna r-riski ekonomiċi, finanzjarji u anki nittamaw ukoll indirizzaw ir-riski sistemiċi biex bekk dawn nindirizzawhom kollha fil-ġejjieni. Nieħu pjaċir nisma' illi dan kollu se jiġi rifless fir-reviżjoni tal-istrateġija tagħkom, nieħu pjaċir naqra din l-istrateġija, nittama li kollox jiġi rifless fl-operazzjonijiet kollha tas-suq tal-ECB. Għaliex ovvjament dawn huma azzjonijiet li bżonn nużaw favur jew kontra l-ambjent. Nieħu pjaċir nisma' wkoll li l-Kummissjoni qed timxi għatih fil-pakkett finanzjarju u jiena nitlob li żewġ atturi sabiex tindikaw illi il l-analiżi ta' ċiklu tal-ħajja fost oħrajn jiġu organizzati u kollox jintuża fl-istess metodoloġija fis sussonijiet differenti biex bekk inkunu nafu tassewx qegħdin nagħmlu. Herzlichen Dank auch für die Zeit Grazzi ħafna anki tal iżammejt mal-ħin tiegħek u issa il-kumitat il-President tal-Kumitat ikon L-Onorevoli Tinalji, u mikrofonu għal-kellima kjoġoba. Grazzi, Sur President. Il-Parlament jesprimi l-appoġġ tiegħu għall politika monetarja u anki dawn il-miżuri huma konsistenti mal-mandat tal-ECB u bekk aħna nkunu nistgħu nħarsu debituri mill-inflazzjoni u nikkontribwixxu wkoll għall-irkupru ekonomiku. Jiena nisfida lil kwalunkwe biex xi ħadd jgħid li aħna ma nkunux sitwazzjoni aħjar b'azzjonijiet jew aħar jekk ma neħdux azzjonijiet bħal dawn. U allura hawnhekk għandna azzjoni ta' rinnovazzjoni fil-mod kif il-politika monetarja tiġi mmexxija. Signora Lagarde, inti semmejt il-bidla fil-klima, digitalizzazzjoni. Jiena nżid ukoll inegwaljanzi anki ekonomiċi diversi żoni. Dawn ukoll se jkollhom impatt strutturali fuq il-mod kif taħdem l-ekonomija, se jolqtu wkoll varjabbli u anki l-effettività tal-politika monetarja u anki biex inwasslu stabilità tal-prezz li sibir jifhem aħjar kif il-bidla fil-klima, innovazzjoni teknoloġika u l-ingwaljanzi se jkollhom impatt fuq il-negozji u l-entitajiet domestiċi. U allura hemm ir-riżorsi biex ikun narfin dwar dawn il-kwistjonijiet u aħna lesti minnaħat għana nagħmlu l-almu tagħna wkoll. Grazzi. Eh, Grazzi l-Onorevoli Jon Stefani. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Signora, President Lagad, grazzi tal-li edha unek fosna sur rapporter, grazzi ħafna tal-rapport eccellenti tijak, għanna palek naqblu miegħek fuq situazzjoni ekonomika tkabbir dajjef, ħafna sfida l-ekonomija tagħna Pala rappreżentanza diretta ta' ċittadini Ewropej aħna naraw tħassib li hemm fuq it territorju fuq il-li qed jolqot il-konsum, il-prezzijiet tad djar, um, u kif ukoll il-attività ekonomika anki fiċ-Ċina, il-Brexit, kollha perturbazzjonijiet tal-ekonomija tagħna. F'dan il-perjodu ta' transizzjoni ekoloġiku diġitali jiena kuntenta bil-instattiva tiegħek biex tagħti bidu għal reviżjoni ta' politika tal-ECB li se ddaħħal dawn il-bidliet kollha. Hemm ħafna oqsma differenti għandhom bżonn nikkonsidrawhom fir-roadmap tal-ECB imma hemm bżonn ta' progress reali għal biex hekk nerfgħu responsabilità tagħna u l-istudju wkoll servi biex anki għal dik li għal evoluzzjoni tal-cryptocurrency biex niġildu kontra tħassil tal-flus finanzjament ta' territorju biex hekk nagħtu dimensjoni internazzjonali għall-euro u nsaħħu wkoll il monetar riserva. U f'din l-istrateġija Sinjura jina kuntenta bid-dialogu li inti tixtieq tiftaħ ukoll skont l-impenn tiegħek fl-ewwel smieħ il-Parlament u nilqa' ukoll il-konsultazzjonijiet pubbliċi li se jkollok eh, f'Marzu f'Brussell ma' soċjetà ċivili u nittamaw li nkunu assoċjati. Grazzi. Eh, Madam Laporte Helen. la Signora Laporte, grazzi ħafna. Eżis kollegi, presidenti, Inti hawnhekk għalija ħafna fil-ġestjoni tiegħek u nafu illi eh, però bħala President tal-Isbis jkollok ħafna sfidi quddiemek u għal dik li l-Unjoni Monetarja se tkun waħda mill-affarijiet biex inkunu nistgħu nġildu kontra il-qat, kontra l-inflazzjoni u l-predeċessu Draghi wkoll ħa ħafna miżuri mhux konvenzjonali u għalhekk din il-politika tippreżenta sfortunatament il-rata ta' interess negattiva u tiffavorixxi l-emerġenza tal-kontra u għaldaqstant in normalizzazzjoni se ddajjef fil-rekupru ekonomiku u kif se toħroġ minn dan l-istaġnar u minħabba inti eh, trid indipendenza tal sibi iddikjarajt li tittamel mit-tibdil fil-klima suġġett prioritarju skont l-istennijiet tal-Kommissjoni għamna bżonn nammettu li l-arena hija aktar mimlija politika u għaldaqstant hemm bżonn illi ma titħolx fuq is-sovranità tal-istati membri u inti kif se tilqal din il-kontradizzjoni? Grazzi ħafna. Grazzi. U issa Sven Giegold kjoġbu. Signora Lagarde, President, grazzi ħafna għal kliem tagħkom tal-lum. Grazzi għall preżenza tagħkom ukoll. Mela, bħal kelliema ta' qabli, jiena wkoll nixtieq nanalizza l-cryptocurrencies u l-opportunità ta' digitalizzazzjoni għal metodi ġodda ta' ħlasijiet. Nixtieq nanalizza dan mill-qrib. Bank ċentrali li juża metodoloġija tal-internet u cryptocurrencies biex iċ-ċittadini jkollhom aċċess dirett għal metodi ta' pagament ifisser illi jista' jkun illi servizzi jiswew inqas flus. U nżommu xi ħaġa fis-settur privat li għandu jibqa' hemmhekk. Il-cryptocurrencies m'għandux ikunu lok għal kriminali jew lok għal trasferimenti illegali dawna m'għandhomx jaqgħu fidejn il-kumpaniji multinazzjonali lanqas u allura hawnhekk qegħdin toffru vantaġġ ġenwin liċ ċittadini huma jistgħu jibagħtu flus elettronikament bil-garanzija tal-Bank Ċentrali bit-teknoloġiji kollha li jiġu pprovduti nittamaw li taħdmu fuq dan ukoll. Grazzi ħafna lis sur Giegold. U issa l-Onorevoli Pedicini, grazzi President. President Le Gard, aħna mhux se nivvotaw favur din ir-riżoluzzjoni ta' kull sena għaliex mhux biżżejjed intenzjonijiet tajba li niġġieldu l bidla tal-klima biex il-ECB tinħal mill-falliment totali tal-azzjoni biex insostnu l-ekonomija reali u ma nistgħux lanqas inwaħħlu fil-Brexit għal dak li qed jiġri fil-GDP bejn l-2018 u l-2019 dana kollu wkoll mhux biss fiż-żona euro, dan lanqas fil-pajjiżi li ma adottawx l-euro. Dawn il-miżuri mhux konvenzjonali ifisser illi ħafna familji tilfu il-ECB ħadet flus minn pajjiżi li l-aktar għandhom id-dejn biex imbagħad qassamhom fost il-pajjiżi onja u allura l-produzzjoni industrijali naqset drastikament dawn l-aħħar snin u l ecb issa jrid jerfa' r-responsabbilta ta' dana kollu. Grazzi. Grazzi. U issa għandna t tielet round ta' speakers. Se nkomplu bil-Onorevoli Berger. Grazzi ħafna. President Lagarde, naħseb ħaġa sewwa illi inti qed ukoll twassal għal approċċ ġdid trid tikkomunika b'mod differenti u tispjega aħjar il-miżuri tiegħek. Iva, xi ħaġa meħtieġa din. Iżda, jekk imbagħad naraw illi meta tirrevedu l politika taraw illi l-politika kienet żbaljata, intom mhux biss tridu tbidlu l-komunikazzjoni, mbagħad tridu tbidlu anki l-politika. L-HICP, il-miżuri ta' inflazzjoni għal 2019, hija madwar punt perċentwali u se jibqa l-istess għal-2021. U għallar jekk mhux il-każ mhux se niksbu l-għanijiet ta' stabilità ta' 2% u jekk din hija xi ħaġa korretta. Forsi li CB jrid jintroduċi approċċ kuritur għal din il-mira. Rajna rati aktar baxxi ta' interessi fil-Ġermanja dawn imbagħad waslu għal effetti negattivi. Aħna nazzjon ta' ċittadini li jħobbu jfadlu il-rata baxxa ta' interessi allura hija problema kbira lina nittama bekk illi tikkonsidraw dan il-punt fir-reviżjoni tagħkom tal-politika u fl-aħħar. Irridu mmexxu l qudiem Unjoni Bankarja u anke l-Garanzija d-Depożiti. Iżda jekk se jkollna skema ta' assigurazzjoni tad depositi, allura rridu naċċertaw illi Konna assigurazzjoni flimkien ma' msiħba nistgħu nafdaw. Grazzi ħafna. Obrigat, President. Komu est parlament ġa. Onorevoli Silva Pereira, grazzi. Smajna l-intervent ta' l-ECB u Kellna żmien importanti biex nikkorreġu ċertu żbalji minħabba dak li ġara fil-kriżi finanzjarja. Issa li CB hija mexxija mis-Sinjura Lagarde għandna sfidi ġodda li rdu indirizzaw l-reviżjoni strateġika hija importanti wkoll biex bekk il-politika ECB tiġi allinjata wkoll mal-miri ambjentali u l-Green Deal. Issa, din hija xi ħaġa iva importanti. Iżda irridu wkoll politika monetarja li tappoġġa l-ekonomija tas-sew. U dana skont il slowdown ekonomiku kif ukoll nilqu l miri tagħna ta' inflazzjoni. Gvernijiet illi għandhom marġni għal manuvrar għandhom ikollhom politika espansiva. Grazzi ħafna. U wissa. l-Onorevoli Eroglu. President Lagarde, Komissarju Dombrovskis, kollegi, jiena nixtieq nifoka fuq il-kontanti Sinjura Lagarde, inti dal-aħħar semmejt illi tixtieq terġa' takkwista l-fiduċja taċ-ċittadini. Iva, xi ħaġa l-qalbi din. Nittama illi nkunu nistgħu nagħtuhom xi ftit ta' tama. Issa, qed ninkwita xi ftit dwar it-tneħħija tal-kontanti li neħħu nota tal-500 euro pereżempju. Għaliex dan jfisser li tintilef il-fiduċja fl unjon Ewropea għaliex il-kontanti huwa simbolu ta' indipendenza u l kontanti wkoll huma protetti minn rati ta' interessi negattivi. Kien importanti għalija allura li ressa emenda numru 75 dwar iż-żamma tal-idea tal-kontanti. Nixtieq li kulħadd ikollu ċertezza li l-kontanti jibqgħu biex ikonna fiduċja kif ukoll inżommu l-indipendenza taċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Rinaldi. President Lagarde, meta naqraw ir-rapport tal-ECB, Qegħdin infaħru l-elementi negattivi bħal strateġija għal tnedija mill-ġdid taż-żona euro biex din il-politika ta' rati negattivi dana kollu wassal għal impatt negattivi wkoll. u allura dana jolqot l-SMEs tagħna u anki l-familji tal-Ewropa. tal europa tal ewropa għaliex hemm nuqqas ta' possibilità ta' intervent. Paradossalment, imbagħad eh, inkunu qegħdin niffavorixxu il dawk li huma l-aktar b'saħħithom li spekolaw wara l-operazzjonijiet straordinarji illi żdiedu wkoll il-budget għal 4.65 triljuni dana kollu wassal għall-ekonomija reali, għall target ta' inflazzjoni biex bekk inkunu situazzjoni permanenti, issa wasal il-waqt illi konna strateġija ta' helicopter money biex inwasslu għal produzzjoni katastrofika fiż-żona euro. Grazzi ħafna. Mrs. Francis Fitzgerald. L-Onorevoli Francis Fitzgerald. Grazzi President, Signora Lagarde, nil-għawk maħna. Il-bira il-ġimma l-oħredna li għanna natu aktar attenzjoni għas-sida ta' djar meta nieħdu l-miżura tal-ECB u aħna nilqaw dawn il-kumenti. Aħna kien elezzjonijiet fl-Irlanda fejn in-nefqa fid-djar kienet fl-ikbar attenzjoni saru affarijiet biex nindirizzaw il-problema, imma il-kera per eżempju irdupjat mill-2010 u l-prezzijiet stietu b'85% mill-2013 jiena naħseb li għanna nifukaw fuq il-fatt illi il-kera u l-prezzijiet ta' djar qed jiżdiedu fl-Ewropa kollha u naħseb illi għandu jkollna strumenti finanzjarji diversi biex nindirizzaw dan. Dan iwasalni rimarka li għamilt inti qabel sirt president tal ICB li l-ICB għandu jifhem u jispjega lin nies u mhux biss l swieq u jekk verament aħna eh, rridu l-fiduċja taċ ċittadini tagħna, naħsbu li l-komunikazzjoni ta' koma ċittadini hija importanti ħafna li nibnu d demokrazija hija importanti mal-kwistjoni ta' djar għal kulħadd hija xi ħaġa kruċjali u għanna nindirizzaw eh, il-problemi għanna fis soċjetà rigward dan. Jina naħseb li verament għanna nħarsu lej din il-ħaġa u eh, din hija xi ħaġa li qiegħda żid dejjem fl-Ewropa u f'ħafna stati membri. Iġifri, intu li sibi għandkom rol kruċjali ħafna f'terminu ta' tmexxija u il-fatt ta' kif nistgħu nsibu soluzzjonijiet alternattivi għal din il-problema. Grazzi. Onorevoli Sant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 imma aħna rridu naqtaw innefqaw nibqgħu profittabbli eh, bis-sitwazzjoni kollha kif inhi. Dan se jwassal għall-emerġenza ta' kampjuni eh, fis settur bankarju jekk il-banek se jibqgħu hekk iċ-ċittadini u l-SMEs eh, se jsofru. Danke. Zu Wort Grazzi l-Onorevoli ħajda. Grazzi President. Dan ir-rapport qed iżejjen min-naħa u fl-istess ħin qed iqarraq min-naħa l-oħra. In-nuqqas ta' tkabbir fiż-żona euro huwa riżultat tal- rata tal-interessi baxxi li għandna min ifaddal qed isofri tal-fid kbar imma m'hemm xejn dwar dan fir-rapport laqas hemm affarijiet dwar ir-riskju qol li hemm għal l-investimenti istituzzjonali, jiġifieri il-pension funds. Laqas l-illużjoni li għandna fl-Unjoni Monetarja meqeda fir-rapport l-inġustizja soċjali mhix msemmija laqas il-politika monetarja li waslet għal djun kbar ukoll f'ħafna stati. Xejn ma jsemmi minn dan ir-rapport, dan ir-rapport fakkarni f'dawk komunisti fil-blokk tal-vant. Il-konna fu fiex wasanna dan. Grazzi. L-Onorevoli Laluk, Signora Lagarde. Zid poursuivre une politique. Grazzi tal-li ġejt llum l-lum. Inti għazilt li tkompli bil-quantitative easing biex eh, nimxu l-qoddim ħafna minna ħadu gost jisimaw dan għaliex minħabba e, dak il-janna għatanna budget li mhux adekwat u din mhix xi ħaġa li wieħed jista' jemmina. Però naf li hemm pis kbir fuq spallej kull politika tiegħek trid tkun perfetta aħna smajna dwar il-progress li sar imma hemm xi ħaġa nieqsa sa fenna naf jien l-ispekulazzjoni jiġifieri għatfadal ħafna xisir. Jiena nixtieq inkun naf x'se jagħmel li sibi biex jiġġielet l-ispekulazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Tang. Grazzi President. Merħba Signora Lagarde.